membri tal-entitajiet u jgawdi mid-drittijiet sħaħ skont il kondizjoniet previsti mir-regolamenti. L-Onorevoli Thierry Corniel u Patrizia Lalond huma issa membri tal-Kumitat għall affarijiet Ġuridiċi u dana beffett mit-18 ta' Mejju tal-2017 ma nafx hekk xi ħadd li joġġezzjona tajjeb mela dawn il-mandati